Bdew, il-minuti ġew ċirkolati għandkom xi kummenti minn nara ħadd li għandu kummenti għal daqstant nistgħu ngħidu li l-minuti huma adottati. Jien għandi xi numru ta' punti ta' informazzjoni għalikom.